Señoras y señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. Me advierte. Signori, jina t-dikjar din il-sessjoni miftuħa segretarjat għaluli li jien għandi bżon. Inwissikom li din il-laqat eh, tiġi mxandra. Mm, mandi xalfej li nwissikom għax naħseb li l-imġiba ta'kom dejjem kienet impeccabli. Lan ta' din il-laqajja l-elezzjoni tal-President u tal-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Monetarji u Ekonomiċi skont ir-regola design ta' regoli tal-proċedura. Jekk qed nifhem sew jiena nixtieq insaqsi jekk hawn xi kandidati. Isur Klif jekk jogħġbok? koordinatur liberali tal bħala l-koordinatur liberali tal-ikon jina nishtiq n-proponi l kollega tiegħi Sharon Bowles bħala l chairwoman tal dan il-komitat i se taċċetta toħroġ għal din il-kandidatura. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor bħala kandidat jogħġbok. Le, Allura għanna kandidat wieħed biss lil Sharon Bowles. Um, jina sanatik il-kelma, Sinjura. Grazzi, Sur President. Jina xtaqt nagħmel diskors qabel ma, ma ġejt maħtura f'dan il-kumitat. Jiena nishtiq najt li jiena onorata ħafna li ġejt nominata minn dan il-grupp tal-Aldi Jiena neħu il-ħatra tal-Presidenza bħala serja ħafna u nasab li nirrappreżenta il-ċittadini kollha tal-Ewropa eh, bħala trasparenza fid-dialogu ma' l-ECB f'dan il-Kumitat jiena se niddikjara l-pożizzjoni personali tiegħi dwar il-euro. Jiena minn dejjem kontu għadni favur l-euro u tal-isħubija tal-Renju Unit tal Floro. Ħafna mill-kollegi tiegħi hawnhekk jafu eh, dwar din u huwa ehm, wkoll fil imniżel fil-rekord pubbliku. Iżda jiena se nerġa' ehm, nisħaq li din hija l-pożizzjoni tiegħi. Jiena MP wkoll għall-grupp tal-Aldi. Jiena għandi l-fiduċja tagħhom u eh, se naħdem ta' il-kontest u anki fil-program tal alti għal-riforma eh, regolatorju u supervisorju. Iżda jina um, naf bitċar li dan huwa għalih u mhux parti mill-presidenza. jekk jekk niġi maħtura jiena se naħdem mal-kumitat, mal-buro, mal-koordinaturi u koll. U jiena kont nistenna dan minn kwalunkwe presidenza rigward tal dialogu tal affarijiet monetarji jiena se nibqa' konxa tas sinifikanza addizzjonali ta' dak ix-xogħol għal dawk l-istati li diġà jinsabu fil flowro u għal dawk li jixtiequ jissiebu flowro. grazzi. Hoy es un día de magníficas noticias. Tenemos una Dini l-aħbarijiet aħbarijiet eh, eccellenti jekk mawx xi kandidati oħra, jina se nissuġġerixxi li naħtru lil Sharon Bowles ehm, bħala um, president. Please will you Jekk jogħġbok tista' tiġi bil-qed eh, hawnhekk dejja? Grazzi lil kulħadd. Sandi l-ewwel set sensila ta' istruzzjonijiet qudiemi u se nipproċedu għal ħatra tal-viċi presidenti. Sensi għal nominazzjonijiet tal-pożizzjoni tal-ewwel viċi president. etnar resursi kozis. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel net eh, permetti li nkoll ewwel wieħed nifraħlek u ngħid li kontent dik li tqarri għadek kif għamilt. Bħala ex koordinatur u l-koordinatur ġdid għal grupp tal-IPP niproponi għal viċi President il-kandidatura tal-kollega tagħna Garcia Margalio li eh, kien fis-siġġu tiegħek eh, eżatt qablek. Ah. Thank you. There... Grazie ħafna u xie nominazzjoni toħra jek joġbok? Minni xet nara xie kandidatura oħra, l-ura se qed nisġerixxi li naħtru din il-persuna. Grazie. Issa eh, mislilek biex tiġi għonek toqgħod bil edha Għax xi nominazzjonijiet tal pożizzjoni ta' tat-tieni viċi president. Jiena tnara sur skina jkeġba. Signora Bowles, Signora President, um, natu kompro, uh, eh, nishtiq najdlek proset, um, aħna neħdu dawn il-situazzjoniet il, uh, bis-serjetà ħafna, jiena nħossni onorat biex um, inħabbar il-kandidatura ta' Irene McCarthy i eh, politikant esperjenzata ħafna, nasab li hija tkun rabta tajba ħafna ma' xogħol li qed nagħmlu bħalissa hija il-nominazzjoni li aħna qed nippreżentaw. Grazzi. Grazzi ħafna, minni xetnarix nominazzjoni toħra, allura ċit maħtura McCarthy Palatini Vice President. Grazzi. Waqt li għalin et eh, t-ġewnek dejna jina t tinfittex il-nominazzjonijiet għattilet Vice president. Issil kaws eh, darba ħrajk Merci, madame. Grazie, signora President. Niproponi għat-tielet President Is-Sur Stoloġan. Uh, thank you. Grazie ħafna, minni xet nara, ma jenat nara l-ħatti li jitkellem, allura ġimaħturu kol sur Solonjan. Issa, inti trid tiġi hawnhekk ħdejna għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem? Grazie ħafna, Signora President, ma nafx problemi ta' traduzzjoni ma' dawn una elezzjonijiet u mhux nomini qed neleġġu hawnhekk. C'est que la, la loi d'Ont a créé des usages, nous sommes, nous sommes des élections. Aħna għandna elezzjonijiet u mhux nomini hawnhekk. I, I, I believe that the system is... Emmen li sistema hija li konna nomina Umbat nkunu għet naraw jekkaw xi nomini oħra, jina dejjem ġejt eh, nominata qabel ma ġejt maħtura. Allura, um, forsi jista' jkollna il-nomini għal min jista' jiġi maħtur għal raba Viċi President, Is-Sur Skina. Iva għandi unur għal darboħra illi biex nħabbar il-kandidatura ta' Edward Xikluna illi huwa delegat Malti mill-Demokrati mil Soċjali, mill-delegazzjoniet tagħhom. Huwa kwalifikat ħafna kif tista' tistennew mid-delegazzjoni tagħna huwa l qabel tal-FSA u wkoll membru ta' qabel tal-politika -tal monetarja ta' Malta u naħseb illi se jagħti kontribut sħiħ lil dan il-kumitat jina infaħra ħafna grazzi. Grazzi, għal xaħat tiħor li jishtiq jgħamil xi nomina oħra ta' xi kandidaturi oħra? Le, allura, eh, sur xikluna sejġi maħtur u kol. Grazzi. Jissandi xie um, informazzjoni mill-Presidenza data tal-laqa li mis tal-Komitat huwa nar l-erba t ta' settembru mill-10 ta' filgħodu sa, sa' nofsija. Umbat mit-tlieta ta' war nofsinhar sa' 6 ta' war nofsinhar. Nista' nagħlaq il-laqa, grazzi ħafna lil kulħadd.